Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. Jumar nafsinari tajb, kollegi, mela nkomplu bis-seduta tagħna. Nixtieq ninformakom li l-minuti tas-seduta tal-bihra huma disponibbli għandkom xi kommenti li tixtiequ tagħmlu fuq il-minuti tal-biraħ. Jekk le mela nistgħu ngħidu li dawn il-minuti huma approvati. U sa nistgħu nibdaw bid-dibattitu